l tal-Komissjoni fuq il-elezzjoni tal-Ekwador għal ftim kommerċali l-Ewropea, Kolombja u Peru ngħaddi l-kelma mill-ġdid lis-Sinjura Malstorm. Grazzi ħafna. Iva, ħen nabat il-dokument, Iva, u dimi, skont il-pajis, Iva, Sinjura President, onorevoli eh, membri, għana għaw il-risoluzzjoni mill-Parlament fuq il-ftim kommerċali l-Ewropea Kolombja u Peru u l adezzjoni tal-Ekwador. l adezzjoni tal-Ekwador ġie konkluż fl-Unjoni Ewropea u mal-Peru eh, mal-Ekwador u mal-Kolombja u dan huwa pass il qudiem biex aħna nimpenjaw ruħna mal-Amerika t-nofsinar u nkonsolidaw l-pożizzjoni tagħna f'reġjun illi huwa importanti għalina il-Komissjoni tikkonsidra dan il frim se jkun ta' benefiċċju għal żewġ partijiet inkunu nistgħu nikkonsolidaw flussi elettorali kummerċali u għad nagħtu imbottatura niddiversifikaw il-kummerċ u l-investiment miż-żewġ naħat. Nittamaw ukoll li dan jaġixxi bħala driver ekonomiku għal żvilupp soċjali fl-Ekwador kontribwixxi biex jagħmel tajjeb għal faqar u eh, naqqas il-disugwaljanzi f'dan il-pajjiż it-test ta' dan il-protokoll ta' adeżjoni u għaftejjim bilanċat fuq il level ta' ambizzjoni kif ġie konkluż mal-Kolombja u mal-Peru u jikkonsidra differenzi tal-svilupp ekonomiku ovvjament bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ekwador għal dak li huwa ta' tariffi għall-Ekwador u adozzjonijiet speċifiċi li l-Ekwador talab. L-adeżjoni hija importanti ħafna l-Ekwador għax mill-aħħar tas-sena d-dieħla l-Ekwador ser eh, jitlef il-prefer il il-pozizjoni preferenzjali u għalhekk kollhom aċċess għal prodotti tal-Ekwador lejn is-swieq tagħna u jkun hemm eh, stabilità eh, dejjema u kondizzjonijiet li qed ikun jista' ibassarhom għal kummerċ u għalhekk kif nidiskutejna fl-aħħar punt li kellna kif ukoll kif għandna fl-istraġija kummerċjali tagħna rajna bir-reqqa li dispożizzjonijiet fuq il-kummerċ iżvilupp sostenibbli jiġu implementati u użati effettivament u da permess ta' appoġġ għall-iżvilupp u għalhekk l-Ekwador u jina da eh, rajtuh fir rizoluzzjoni u għal est il-impenja ruħu fil-kommerċ, fuq il sostenibli sostenibbli u uh, wedu illi jimplementaw kull dispożizzjoni u da sejjena biex nintifikaw aġenda komuni fejn nkunu nistaw uh, eh, nikoperaw u konna skambju tal-aħjar prassi bħal f'temi toħra, kooperazzjoni ta' bejnietna, kif ukoll bil-kontribuzzjoni ta' soċjetà ċivili dawn ikunu kruċjali l-implementazzjoni effettiva tal-ftehim, kif ukoll għal kapitlu fuq l-iżvilupp. U biex nagħmel l-affarijiet kif suppost għandna bżonn l-impenn tagħkom, eh, l-kontribuzzjoni tagħkom u din ir-riżoluzzjoni tirrifletti l-impenn tagħkom u aħna ħadna nota ta' tal-bit ta'kom biex tkunu dejjem informati fuq il-banana li tiġi mill-Ekwador la darba jkun hemm il-ftehim fil-post u niżgurakom mill-ġdid il monitoraġġ mill-qrib tal-importazzjoni tal-banana u soluzzjoni tas-suq qed tkun effettiva sissa. Ir-risoluzzjoni hija pass kruċali minħabba l-adeżjoni tal-Ekwador imma ovvjament mux tmim tal-konversazzjoni se nkompli bil-proċess tal-tul eh, fis seħ tal-tejmin tal-implementazzjoni u il-Komissjoni se tkompli tirċevi u eh, tikkonsidra il-perspettivi tagħkom. Walek grazzi ħafna għax-xogħol eċċellenti fuq ir-riżoluzzjoni nistenna bil-ħerqa dibattitu u bħal dejjem aħna dejjem impenjati biex nikkooperaw ma'kom fuq dan il-ftejjim Eġifiri sa u wara il-tħul fis-seħ. Grazzi ħafna President. Madam Commissioner. Grazzi, Komissarju Għal żewġ minuti is-surfisa għaxella. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna Komissarju. Fil-Lulju ta' sena li għaddit konkludejna b'suċċess il-negozjati għall adeżjoni tal-Ekwador fil-kommerċ fil-fejm ta' kommerċali kif ta' ta' Kolombja u Peru. Aħbar tajba ħafna pozittiva minn żewġ naħat Man bżon eh, ma ninsawx il l-Ekwador xtaqet li tinkludi ruħa fin-negozjati fl-2009 u għalhekk aħna llum qegħdin nagħmlu debattu ta' riżoluzzjoni fl-Unjoni Ewropea illi wasal għal dan il-ftehim u għal regolament fuq il-klawsula ta' salva gwardja illi jkunu jistgħu naslu għal tmim tal-proċess li wasal għal deċiżjoni tal-Ekwador ningrazza l sul sul ċas xogħol u għal-ħidma tiegħu u l-krabazzjoni tajba ħafna li kellna fil-proċess kollu kemm hu. L-IPP ressa emendi għal din ir-riżoluzzjoni li votajna fil-Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali u bħala għan kien hemm li fit-test nlaħmu iktar u jkun hemm appoġġ ċar tal-Parlament Ewropew għal daħla tal ftim mal-Ekwador. E u jara nifra għax dan test finali jirrifletti dawn l-emendi u għalhekk juri li kunem investiment minn żewġ naħat u biex inkunu nistgħu nagħtu li l żvilupp soċjali u jnaqqas niżugwaljanzi ma nistgħux ma, ma, ma niftakrux li l-Ekwador ukoll huwa eh, wieħed uh, mill eh, dak li benefika mill dan l-ftehim minħabba l-importazzjonijiet preferenzjali lejn l-Unjoni Ewropea u qabel ma nagħlaq xtieq infakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat ta' lulju tal-2012 il-Parlament Ewropew qabel ma dar il-kunċess għal ftehim mal-Kolombja u Peru għalu dawn il-pajjiżi indani li biss jkunu jistgħu eh, jimpenjaw ruhom fuq l-ambjent u għalhekk nixtieq infakkar għax il-pożizzjoni tal-grupp tagħna huwa li jkun hemm trattament għal pajjiżi kollha li daħlu dan il-ftehim. Grazzi ħafna President. Thank you. One... Grazzi. Għal minuta u nofsi sur lang. Grazzi President. Kommissarju. Aħna kontenti illi l-Ekwador għandu aċċess għal dan il-ftejm. E, huwa fil-fatt huwa font tal-Andi għax l-integrazzjoni reġjonali hija importanti e, fil mal-pajjiżi tal-Amerika Latina. B'din ir-riżoluzzjoni għandna kooperazzjoni tajba ma' Scholz u u fiza u partecipanti oħrajn u nirringrazzjahom kollha. Aħna nixtiequ norganizzaw ruħna u nixtiequ intejbu l-implementazzjoni u għal din ir-raġuni nfakru fuq il roadmap li kellna għal Peru u għal Kolombja konna flimkien ma David illi aħna negozzjajna dan il-ftejn mal-gvernijiet, għax kummissarju inti għandek raġun, mumiex biss il-negozjati li huma importanti, ma l-applikazzjoni tagħhom. U dawn jinkludu id-drittijiet tal-ħaddiema, l-ambjent, eccetera. Għal stant l-Ekwador trid timxi fuq l-istess triq bħal Peru u bħal Kolumbja biex tkun tista' timxi l qudiem u tiżviluppa speċjalment fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjonijiet ta' xogħol illi għaliex għadhom ma ratifikawx il-konvenzjoni u rridu nimpenjaw ruħna biex nigarantixxu l-applikazzjoni. Grazzi. Is-sur Bilbao. Grazie ħafna, Signora President, Signora Kommissarju. Jina nishtiq najt li niftijem naqblu 100% mal-ftejim ta' kummerċ ħiles bejn l-Unjoni Ewropea u li ilom mill-2013 eh, fisseħ bej l-Unjoni Ewropea u l-Peru l-Kolumbja id-dispiċin tlifna sentej imma issa bizbis fil-Kolumbja, l-Kolumbja E, eh, kienem 4 miljon familji ta' bdiwa li raw l-esportazzjonijiet tagħhom jiżdiedu 21%. L-Unjoni Ewropea diġà u wieħed mill-ewlenin li jirċievu l-esportazzjonijiet tal-Ekwador. U hemm xi studjużi jemnu li 300,000 u eh, huma marbuti marbuti direttament ma' dan il-ftehim u nistgħu intejbu l-iskambju Eh, permezz ta' 400 miljun addizzjonali. Ġifri dinja għodda ewlenija sabiex ikunu nistgħu nikkontribwixxu għal paċi, l-istabilità u l-progress fiż-żona jagħti il-tkabbir, iż-żvilupp u garanziji ambjentali u soċjali toħloq ġustizzja soċjali f'żona fil-pjaneta li hija strateġika l-Ewropa minħabba situazzjoni sitwazzjoni tagħha, eh, dimensjoni r ritmu ta' tkabbir ammont sinifikanti ta' persuni mhux Ewropej li jiġu fil-kontinent tagħna ġejjin minn dawn il-pajjiżi. Il-Kummissjoni tenfasizza wkoll li hemm politiki differenti li jagħtu valur lil dawn il-ftehim li jistaw jagħtu vantaġġi l-eluf ta' familji ta' ħaddiema li jistaw jikkonsolidaw l-aspettattivi tagħhom għalek jina inħedġeċ il-Bolivja li tinaqat u koll għalix dinija xaħġa li hija favur eh, il-komunità kollha kemmi hija ta' favur anka għal dik li paċi, ġustizzja u żvilupp ta' kummerċ globali. Għalek il-grupp tagħna, signora President, eh, ħajkompli eh, jappoġġa biex immexxu l qoddim dawn il-proġetti. Grazie, President, Kommissarju il-gvern tal-Ekwador id-deċida jinaqat ma dan il-ftejim tal-Unjoni Ewropea mal-Kolombja u mal-Peru imħabba pressjoni ekonomika u imħabba l-ftejim GSP Plus. Infatti, l-Ekwador suppost kellu jkollu eh, Eh, ftejm apparti ma l-Unjoni Ewropea, però peress li u kellhom kollhom l-opportunità biex jiżviluppaw maħjar dawn dan il-ftejm il- Il-kwestjoni kwestjoni tal assenz tal-parlament hija kontroversjali u importanti li namlu passi eh, konkreti l-qoddim biex intejbu situazzjoni soċjali fil-pajis u dawn huma propju miri li għandhom u demom l-Ekwador. Rridu nħarsu lejn rizultati eh, b'sens ta' monitoraċ mill-qrib u importanti għal pajis rridu anki n verifikaw jekk il-proċess ġenerali l natu ftejim Eh, tal eh, li natu l-approvazzjoni tagħna eh, u ix verament strument tajjeb biex imbidlu il-kwistjonijiet ekin ħarsu għajn żewġ pajjiżi l-oħra Peru u l-Kolombja naraw li għatem ħafna xisir għal stant fuq l-implementazzjoni rridu verament għajn għal miftuħa. Bħala rapporterina nħoss illi hija responsabilità tagħna nuru l-Komissjoni fejn naħsbu li hemm potenzjal għal titjib u kif nistaw ntejbu l-popolazzjonijiet fi żewġ reġuni u f'dan il-proċess jiena nixtieq nirringrazzja żewġ rapporters l-oħra illi ippruvaw e jilħu dawn il-miri. Surmato. Grazzi President, Signor President, il-tinaqat l-Ekwador hija xi ħaġa li għandha vantaġġ ħafna partijiet imma benefiċċji jkunu possibbli wkoll biss jekk aħna nikkooperaw bil-kundizzjonijiet kollha. Jiena minn eh, mill-Żejjer Kanari li, li produċi l-iktar banana fl-Unjoni Ewropea, jiena nittama li dan il-ftehim ma jsirx teddida addizzjonali għal settur li diġà huwa mdajjef tal-Unjoni Ewropea, it-tkabbir tal-banana għaliex jista' jkun hemm tħul bla ebda kontrol ta' banana ġejja mill-Ekwador. Ejja ma ninsewx li l-Ekwador u wieħed mill-ikbar esportaturi tal-banani fl-Unjoni Ewropea u l-esportazzjonijiet eh, jekk inneliminaw l-ostakli ħaj jizdidu. Hemm bżonn Qabel kien hemm 114 l-euro l-kultunellata li żdiedu għal 75 euro l-kultunnellata. Ejn noqogħdu attenti. Hemm bżonn napplikaw diligenza sħiħa il-klawżola ta' salvagwardja jekk ikun hemm eċċess fl-ammonti li jista' jagħmel sara lil eh, produtturi komunitari. Sur, sur President, Signora President, jiena eh, votajt IVA, għan vota IVA għall iżvilupp ta' dan il-pajis, imma mhux għal kwalunkwe prezz, mhux għaskapitu eh, tal-produtturi tal produtturi tal gżejjer Kanari, hemm bżonn li nagħmlu sempliċement dak li hemm fil-ftehim. Eh, hemm klawzula ta' salvagwardja rridu naplikaw, jekk ma s-seħx, hemm dawn il-mekkaniżmi li rridu jitlu fis-seħħ. Aħna dak li votajna fuq maġġoranza f'din il-plenarja u dak li rridu nagħmlu. Ekwador m'għandix tiġi trattata mod differenti u mod aħjar milli jiġu trattati l-Peru u l-Kolombja. Hemm klawżila ta' salvagwardja li ċirt tidħol fis-seħħ u mhux indawru rasna ħarsu x'imkien ieħor ma ninsewx il-ħafna familji li jgħixu fuq il-banana fil-Gżejjer Kanari. Eh, irridu nżommu dan kollu f'moħħna għal ġejjieni. Grazzi ħafna. Grazzi għal minuta u nasna til-kelma lil-Sur Hayer. Grazzi tassew, Signora President, jiena u kol najt li l-Amerika Latina u imsiħeb importanti ħafna l-Unjoni Ewropea, għalek naqbel miegħek dwar dan tajb li nżommu f'moħħna li hemm atturi ekonomiċi oħra importanti pa'Ċina li qegħdin verament jidu pożizzjoni b'saħħithom dan il-qasam. Jiena naħseb li għal komunità tal-Andes il- l-Ekwador huwa pajjiż ferm importanti u għalhekk aħna meta nħarsu lejn il-kuntest politiku fejn li fihom qed isibu ruhom daw il-pajjiżi, ovvjament daw il-pajjiżi għandhom ruol importanti x'jaqdu. Jiena naħseb li ħtiġa politika u anki ħtiġa għalina biex aħna niffirmaw dan il-ftehim naqbel ma daw kollha li talbu għal din il-ħaġa. L-Ekwador għamlu żbal metu ma ddeċidaw li ma jistihbux fil-ftehim multilaterali mal-Kolombja u l-Peru inizjalment, però issa huma qegħdin jgħidu li jixtiequ ħafna jissibu f'dan il-ftehim. Uma ansjużi biex jikkonkludi dan il ftajim sal-aħħar tas-sena sabiex bekk jisaxħu l-esportazzjoni tagħhom. Għalhekk il-Kummissjoni titħu dan il-pass m'hemmx kwistjoni marbuta ma' drittijiet tal-bniedem jew ta' kummerċ li jistgħu jistakollaw dan il ftajim dan huwa pajjiż serju u pajjiż eh, fej għandu influenza politika u għalek l-Unjoni Ewropea titħu dan il-passu jina nilqa dan il-fat li il-Kummissarju verament tqarreb dawn il-negozjati. Issa nagħti il-kelma l-Onorevoli Rodriguez Guinea Ferrero. Grazzi tassew, Signor President, Kummissarju, jina grata li l-mod kif kulħadd ikopera fuq din riżoluzzjoni na wkoll nixtieq nisħaq l-appoġġ tad delegazzjoni soċjalista għall-impenn li intwerew mill-Ekwador lejn l-Unjoni Ewropea. Dak kollu li sar sabiex nagħmluha possibbli biex l-Ekwador issieħab dan il-ftehim mal-Kolombja u l-Peru. Aħna naħsbu wkoll u tal-fema kif qal is-sur Howard Gee li dan il-ftehim daħal fis-seħ f'waqtu sabiex jippermetti lil ekwador biex jigwadanjaw jibbenifika mill-vantaġġi kollha tiegħu mill-aktar fis. Però dan id-dibattitu kienet opportunità biex naraw kemm importanti għall politika ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea sabiex tħares anki lejn id-demokrazija u l-drittijiet tal-bniedem meta niġu għal dawn il-ftehmiet u għalik aħna niddefendu kapitlu ta' żvilupp importanti b'kundizzjonijiet ċari f'termini ta' drittijiet tax-xogħol kif ukoll ta' sindikat mod liberu li nġildu xogħol sfurzatu eh, xogħol fost it-tfal u anki eh, fost il-persuni indiġeni u għalhekk aħna fiduċjużi li ċertu kondizjoni se jiġu inklużi f'dawn il-ftehimiet ta' kummerċu u li dan raħ jidħol fis-seħ. Grazzi tassew l-Onorevoli Danti. L-adeżjoni ta' l-Ekwador fi dan il-ftejim bejn il-Kolombja u l-Peru huwa pass ieħor fit-titjib ta' relazzjonijiet kummerċjali mal-Amerika Latina. Fil-waqt li aħna nistennew li l-proċess ta' ratifika jiġi konkluż mod formali l-parteċipazzjoni ta' Kito f'dan il-ftejim, iwassal għal ftuħ ġeografiku dan il-ftejim importanti, ftejim ta' uddim, meta niġu għal ħarsin tal-standard soċjali tax-xogħol u tal-ambjent. U għalhekk aħna nħeġġu li l-gvern idaħal fisseħ il-pjantazzjoni għat-titjib tal-kundizzjonijiet ta' ċittadini tiegħu. Permezz ta' din id-deċiżjoni l-Ekwador ikun qed iwetti tri għal ftejmiet importanti mal-Unjoni Ewropea f'kontinwità mal inklużjoni preċedenti tal- preferenzi ġeneralizzati. L-Amerika Latina bla, bla dubju huwa zona strateġika l-Unjoni Ewropea, għalhekk nittamaw li l-Ekwador ikun jista' jirrappreżenta pass f'din it-triq fejn aħna nkunu nistgħu kollna dan il-ftajim ambizzjuż anki fil-qasam mal-Mercosur. Thank you. Grazzi tassew, issa taħt il-proċedura KHDA nagħti l-kelma l-Onorevoli Nikolasic. Grazzi tassew, Signor President, Kummissarju l-adeżjoni ta' l-Ekwador f'dan il-ftehim kummerċjali firmat mal-Peru l-Kolombja hija xi ħaġa li jiena nilqa. Dan huwa pass fid-direzzjoni tajba u parti minn hekk ikun qed jibbenifika anki l-Unjoni Ewropea kif ukoll dan il-pajjiż fl-Amerika Latina. Jiena ipparteċipajt f'dan il-proċess minħabba li jiena membru fl-Eurolat u sirt aktar involut f'dan il-proċess għax saħħaħna l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina u jena nemmen li l-Ekwador bħala pajjiż u eżempju ċar ta' pajjiż li għedmix miex il-qudiem. Diversifikazzjoni tal-imsieħba kummerċjali tagħna hija importanti għall-iżvilupp tagħna u għalhekk ma nistawx ninjuraw l-dimensjoni ta' drittijiet tal-bnidem u l-drittijiet ta' sindikat dan il-qasam. Grazzi tassew il-membru li jmiss. Grazie ta' sew su President. L-Ekwador irrit jikkanċella id-dejn minn pajjiżi ta' pajjiżi oħra. Dan huwa pass importanti ħafna sa hawnhekk qed nittiskutu ftehim flimkien mal-Ekwador e kif għandna flimkien mal-Kolombja u l-Peru. Aħna rridu nqodu attenti li l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ tinsab fl-interess tal-ċittadini u mhux tal-kumpaniji multinazzjonali. Iġbri tkun hemm trasparenza, rridu ninkludu l-SMEs, il-ċittadini lokali, drittijiet ta' trade unions u l-kultura agrikola, l-ekonomija agrikola. u għalek liberalizzazzjoni fis servizzi u l-prodotti minnar ma jkunem kontrolli ma tistax tiġi permezza gruppi sensittivi u il-foqra għandhom ukoll jingħataw l-appoġġ neċessarju biex jindirizzaw l-impatt tal-ftuħ tas-swieq. Dan jinvolvi l-Ekwador ukoll. Grazzi tas, Signor President. dan il-ftejim li aħna qegħdin nistennew li jiġi firmat bejn l-Ekwador, il-Peru, il-Kolombja. Juri l-importanza li l-Unjoni Ewropea terzi u għalek rajna li rridu nippermettu anki nsaħħu l-kooperazzjoni flimkien ma' pajjiżi terzi u dan għaliex juri l-interess tagħna lejn dawn il-pajjiżi Madanakollu din id-deċiżjoni hija konferma ta' l-importanza tal-Unjoni Ewropea fil-pjattaforma globali u għalhekk aħna ngħinu lil persuni indiġeni fl-Ekwador dawk li huma involuti fl-agrikoltura, però xort waħda rridu nikkonsidraw il-fatt li aħna nistgħu nikkawżaw danni anke lil bdiewa tagħna, speċjalment dawk li jipproduċu il-banana fil-gżejjer tal-Kanarja u f'dan il-kontest għalhekk rridu noqogħdu attenti għax aħna intitolati li nipproteġu l-produzzjoni tagħna sa sabiex nagħlqu l Dibattitu tagħna nagħta l-kelma lill-Kummissarju Malmström. Grazzi tassew, membri onorevoli. Kif smajna il-lejla aħna nixtiequ kooperazzjoni aktar msaħħa bejn l-Unjoni Ewropea u il- Kolombia, l-Peru u l-Ekwador. Il-ftejim mal peru u l-Kolombia huwa ftejim tajjeb ħafna kif diġajnt intqal u aħna konvinti li din ser tkun ħaġa tajba anke l-Ekwador. Ovvjament hemm mekkaniżmi speċjali għall-Ekwador tep li niftakru id-differenzi jeżistu fl-ekonomija, però tista' tkun tajjeb ħafna li biex jiżviluppaw l-ekonomiji tagħhom però anki jindirizzaw il-kwistjonijiet soċjali u ser tkun ħaġa tajba wkoll għall-integrazzjoni reġjonali ta' dawn il-pajjiżi flimkien bla dubju ħna ser nħarsu lej dan kollu mill-qrib, ser naħdmu fl-imkien ma l-IAS, nħarsu lej situazzjoni ta' dritti tal-bnidem, dritti ta' xogħol, kif ukoll iżvilupp sostenibbli kif ukoll kwistjoni toħra tin rapport għal Peru u l-Kolombja qed jiġi finalizzat ser jintbat lilkom mill-aktar fis. Rigward il-bananas, jina smajt itħassib ta' uħut minkom, kif tafu għanna mekanizmu ta' stabilizzazzjoni, qed nistudjaw dan mill-qrib, ser inkomplu nosservaw dan kollu breqqa ser nżommukom informat u aġġornati u il-Kolombia u għandha dan il-mekkanizmu li se jiġi attivat biex nassikuraw li anka l-Ekwador jiġi eh, ikollu dan il-mekkanizmu wkoll u ser ikollna rapport li ser jiġi moddi li l lilkom f'kull stadju. Nirringrazzjakom għall appoġġ tagħkom, jiena ħerqana li nirċivu anke appoġġ għal riżoluzzjoni li ser tiġi votata għada fil-Parlament, aħna qrajnija bir-reqqa u ser nistudjaw l-emendi possibbli u għalhekk ser tkun ħaġa tu importanti ħafna li aħna nikkonkludu dan is-suġġett. Grazzi tas-Kummissarju id dibatt